dwar il-proċedura semplifikata rapporta l senjura Korħola klassifikazzjoni l imballaċu t tikettar tal-preparazzjonijiet perikolużi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Is closed. Votazzjoni maluqa. Mrs. Korhola. Ta' dib maġġoranza kbira nifirħu l-Sinjura Korhola. Rapporta rapport Sinjora Rosba, emenda ta' regolament tal kunsil dwar miżuri ta' ġestjoni l-isfruttament sostenibli ta' riżorsi tas sajt fil-Bahar Mediterran. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi maġġoranza kbira nifirħu l-Sinjura Rosbach. Issa il rapport mill-Sur Grote dwar konklużjoni tal-protokoll supplementari ta' Nagoya Kuala Lumpur. Nifutaw minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet jaddi. Nifirħu li sur grote. Issa naddu għal-rapport Missur Pallone dwar finanzi pubbliċi fl-EMU Minu favur, kontra, astensjonijiet, jaddi, nifirħu li sur pallone. Issa nivvutaw dwar rapport minn Sur Domenici dwar aġenziji li klassifikaw il-kreditu CRAs. L-ewwel vot huwa blok numru wieħed nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Ta' dib maġġoranza kbira Id-disa emendi li fadal illi mhumiex kompatibli, unke kellhom mhumiex ammissibbli 14 l-emenda nfasla mill-EFD huma ammissibbli iżda il-President tal-Kumitat is-Sinjura Xerin Bos tixtieq titkellem. Hekk jogħġbok. Ah, hooray. Um, thank you very much. Sa fl-aħħar, Grazzi tassew dawn il-voti separati ġew meqjusa ammissibbli minħabba l-kontenut tagħhom imma jiksru l-ewwel eh, l-ewwel ftehim ta' qari li ġie approvat fi 17 ta' Diċembru u għalhekk li l-in minn kull mertu ta' dawn l-emendi nirakkomanda li għana nivutaw kontrium. Grazzi, nivutaw. Jider li hemm talba sabiex nivvutaw dwarhom in blok. Xi ħadd joġġezzjona illi nivvutaw in blok eh, dwar emendi tnejn sa wieħed wieħed sitta li FD jaqblu. Intom tlabtu għalija. Huwa eh, ta' interessa lina li naraw kif jivvutaw il-persuni dwar suġġett tas-sew interessanti. Nina naħseb għanna bżon ta' daqxejn ta' trasparenza anke għawnek f'din il-kamra. Il-President tappoġġa il-drittakom li jintom tfassu dawn l-emendi imma mux ser eh, nifutaw dwaru. Il-votazzjoni miftuħa dwar emenda numru 2, votazzjoni maluqa. Ma taddix, emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 32. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 33. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma taddix. Nibqaw għaddejnek, emenda 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma taddix. 48, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma u erbajn. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Hemen Emenda sin, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddis. 55. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 92. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 99. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 105 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Hija u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 116 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa nivvutaw dwar il-proposta tal-Komissjoni. Minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Nivvutaw dwar la bosta risoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Tazzjoni maluqa. Ta' dib maġġoranza kbira nifirħu l-Sur Domenici. Mr. Svoboda has asked for the floor, please. You have the floor. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. L-interpretazzjoni ta' servizzi li kellna naċċettaw kienet waħda stramba li palma Sharon dan imur kontra il-tifsira jekk ikollok kompromess Bat ikollok emendi li ma jaqblux ma' kompromet, ma tagħmilx sens jiddispjaċini li kolli ngħid dan, però nixtieq li l-President issaqsi lill-Kumitat il biex jiċċara din l-interpretazzjoni għaliex inkella eh, x'kompromess għandna ma tantx din ma tantx hija proċedura parlamentari li tagħmel sens, grazzi. Kalna laqa dal-ħodu ma' president u anka fuq servizz kien hemm eh, nis li huma bil hawnhekk li jifmu din it-tip ta' approċ jiena ma nifmux ma nifhem u naqbel ma' talba li għamilt inti u inwedek li dan se jseħ. Istanna rapport ieħor ta' Stur Dominiċi li ma jidhirx li fih problemi li huwa fuq il-UKITS. Istur Dominiċi jekk joġbok. Grazzi President, fil-verità għanna l-istess situazzjoni tal-vot qabel. Iġifiri, ġala darba jiena naqbel mal-President Bowles, għawnek għanna l-istess tip ta' proċedura. Jekk il-pozizjoni, il politiċi ma' nbidlux, aħna irridu nimxu l-istess mod ta' qabel. U għalek fidejk l-interpretazzjoni, issa President. Yes, we, I'm afraid we're going to have to... Mela, se kollha nivvotaw. Mhux se ma daqshekk, imma xorta waħda eh, għandu bżonn li jsir żminazzjoni allura se nagħmel blok tal-emendi għall-votazzjoni, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. U dan għada maġġoranza naddu għall-emendi separati. L-ewwel waħda amenda numru 4 votazzjoni miftuħa. Kolla votajtu palmant għal Bħalma ntqal numru minn dawn l-emendi fihom aspetti pożittivi. Nasana l-votazzjoni issa l-kol sodisfatti. Mela. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda ħamsa. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Grazzi ħafna, xtaqt komu u najt l grupp li l lista ta' votazzjoni fuq il-voti li ġejjin u l-emendi hija eh, le u edha ħażin fuq il-lista ta' votazzjonijiet. Grazzi. Nista' nikkonferma mas Sinjura Bowles li l-approċċ tiegħek fuq dan ir-rapport u l-istess bħal dak ta' qabel. Iva. Mela dan mhuwiex parti mill-pakket dan il-grupp ta' voti. Namru ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda seba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda tmini, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma taddix. Emenda 10 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddix. Emenda 11 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Issa nursa il-proposta tal-Komissjoni kif emendata dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata u issa l-abbozz regolament per ta' votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din ġodda ta' maġġoranza. Grazzi ħafna, Sur Domenici. Jekk joġbok. Grazie President, grazie Lila kukol Kien vot partikolari u sibna ruħna, situazzjoni delikata, madana kollu xtaqt nir-ingrazzja l-gruppi politiċi kolla illi appoġġaw dal-ftejn, specialment il-Shadow Reporters, għaliex il-bil kim sabtu u fl-axħar wara battikata wasanna sabiex nadottaw d dispozizjoni importanti. And thank you for your... U grazzi li l aktar kontribuzzjoni tijak. Grazzi ħafna, issa l-vot li jmiss u ta' survalja tal-pjan pluriennali tal stokki tal-merluz fil-Bahar Baltiku. Grazzi ħafna għaddi mikrofonu li sur rapporter għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, sur President. Sinjuri, wara dan il-vot, il-stadju li miss qabel ma regolament jidħol fis seħħ se jkun li kollna trialogu mal-Kommissjoni u il-Konsil sfortunatament minħabba il-konflitt ta' kompetenza bejn il-Parlament u il-Konsil ser ikun hemm dewmin il kustjoni istituzzjonali li għanna għawnek għandha x'taqsam ma' problema tal-interpretazzjoni f'artiklu 43.3 tat-trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Din hija definizzjoni tal-limitazzjonijiet tal-bit tal-ħut. Aħna bqajna naħdmu fuq l-istokkiet tal-ħut u interpretajna dejjem interpretajna il regolament għal benefiċċju eh, tiegħu u jistgħu jiddefinixxu limitazzjonijiet u ma stess li għandhom effetti negattivi fuq il-sajt u li deterjora l-relazzjoni bejn istituzzjonijiet dan għandu jiġi kondannat. Grazzi. Issa għanna 15 il emenda mill-Kumitat ta' sajt u ser nivvotaw fuqhom għan blok. Dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet adottati. Issa emenda numru 5, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda dissa dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet adottata. Issa l-proposta tal komissjoni kif ġiet modifikata dawk favur, daw kontra astensjonijiet adottata. Issa il bosta ta' rezoluzzjoni permess ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan adottat maġġoranza, saluta grazzi ħafna, proset sur Valesa, issa naddu rapport ta' sur Gallagher fuq il-konservazzjoni ta' rizorsi ta' sajt. protezzjoni ta' żgħar ta' organizmi tal-baħar. Mikrofon il-rapporter, grazzi ħafna fissam il-komitat ta' sajt nixtieq nitlob li jiġi paspost il-vot minn rapport tekniku wara eh, konsiderazzjoni mill koordinator tagħna fil-laqa li sart il-bieraħ mill-President tal-Komitat Gabriel Matto. il-lan ta' differiment tal-vot u għali għal darboħra nuru id-diffikultà li l-Parlament qed ikollu mal konsil fuq il kustjoni ta' ġestjoni ta' pjanijiet ta' ġestjoni fuq pjan fit-tul. Dan huwa importanti ħafna fil-protezzjoni ta' riżorsi tas-sajt u li niżguraw il-ħajja ta' lajxien ta' ħafna nies fuq is-sajt. Dawn il-pjanijiet importanti kienu sa' mill-bidu ta' tratta tal-Lisbona fl-2009 u r-riżultat tal-nuqqas ta' interess u numru ta' presidenzi ma sar l-ebda progress u għet nsejħu issa l-preznapillaw il presidenza irlandiza biex tindirizza din il-kwistjoni li b'mod pragmatiku u realistiku. Se jkollna laqa mal-Ministru għada fl-ħodu u biex ikun hemm eh, jippreżenta l-proġett tiegħu l-Kumitat ta' Stajt il-ġimgħa d-dieħla jiġifieri aħna milna sforz kbir f'dan eh, fuq dan fuq matul ix-xogħol tagħna u rridu niżguraw li se jsir progress. Irid ikun hemm rispett min-naħa tal-Kunsill lejn il-Parlament u ma kienx hemm rispett f'dawn l-aħħar snin fil-waqt li dan il-rapport mux se jiġi adottat, ma rridux nibżaw illi il-regolament bażiku tal-1990 għadu fis-seħ. Sfortunatament, jekk il-Presidenza Irlandiża ma jirnexxilix sib mod kif nimxu qoddim, fil-Parlament mhux se jkollna alternattiva ħlif li niblokkaw rapporti oħra li qegħdin naħdmu fuqhom. Dan huwa regolament bażiku, regolament fuq il-fondi marittimi tas-sajt u biex nikkonkludi nixtieq ngħid sur President li kalli talba simili fifrar, se kalli talba simili fifrar jek jekk ma nagħmlux progress. Marriċ però li niġġudika minn qabel ir-riżultati tal-Presidenza u nixtieq li jkun hemm votazzjoni nominali fuq il tal-votazzjoni fuq il-rapport. tal-differiment tal-votazzjoni fuq ir-rapport. Grazzi, hemm bżonn kellim min-naħa tal-proposta biex jaġġorna l-vot. Xi ħadd li jista' jitkellem is-Sur Davis. Grazzi, Sur President, jiena napprova dak li għal rapporter jekk riddu li jkollna riforma tal ta' pil-fakmu dwar il-sajt u jirkridu kuna futur tajjeb għal sajt u għas bżon li kuna dan il-pjan fuq pjan futur li jiġi eh, li kun tajjeb u nsolvu din il-problema li għana mal-Kunsil. Għawn ċaħat li jixtieq jitkellem kontra le mawx volontira mela votazzjoni nominali proposta biex jiġi eh, differit il-vot. votazzjoni maluqa issa u ġiet adottata 670 ruħ proset sur Gallagher u nixruqulkom suċċess fin-negozjati tagħkom. Issa, il-vot fuq il-rapport ta' Sur Kazini fuq l-emenda ta' regola ta' proċedura tal-Parlament dwar l-ordni ta' preċedenza tal-Viċi President eletti b'akklamazzjoni. Voti fuq il-proċedura għalhekk għandna bżonn maġġoranza għandhom bżon maġġoranza votazzjoni assoluta, votazzjoni miftuħa, dawk favur, dawk kontra, ser nivverifikaw. Emenda tnejn. Nirġonu nifru votazzjoni. Verifika maluqa din maddiċ 492 is-sur Kazini. Emenda 2 maddiċ, emenda 4, 5 8 jaqaw. Tixti illi tiħu l-mikrofonu sur Kazini. Uwa kontent mela issa naddu għal emenda numru 3, anzi, jek joġbok. Diġajet illi aħna irrifjutajna l-emendi 2 erba u sitta aħna kontra aħna favorit test oriġinarju tal-Kummissjoni u għalhekk il-vot dwar il-vot oriġinali numru wieħed aħna favur, il-bqija aħna kontra xi ħaġa tassew sempliċi. Anyway, um... Ma tantx hija sempliċi, ma ma jimpurtax. Għasab ħafna nies jafu li dan il-vota jintilfu. Mela, emenda numru tlieta dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, ma taddix. 4 u 5 waqaw emenda numru 4 u 5 waqaw nadu għalek għal emenda numru 6 dawk favur għal ta' emenda numru 6 kontra astenzjonijiet ma taħdix emenda wieħed dawk favur dawk kontra astenzjonijiet adottata Emenda 7 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taħdix emenda 8 taqa. Għalek, issa nresta għal-vot il-proposta deċizjoni maġġoranza sempliċi, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. Grazzi. Issa, mozzjoni fuq il-Kumitat tal-Xol. Garanzija Zaza, ħamen derba dak favur. Dak kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda ħamsa dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Paragrafu 2. Votazzjoni maluqa. Nintiġa intiġa adottata, emenda 6 dawk favur. Dak kontra astenzjonijiet ma taddix, emenda seba, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 4, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix taddi eh, li parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 5 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 8 dawk favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Namlu verifika mela, emenda 8, votazzjoni miftuħa. Verifika maluqa. Ma taddix. Emenda disa dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Issa, emenda l-wieħed dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emendat tnejn dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda tlieta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. U issa nixtieq nressa il-mutazzjoni tar riżoluzzjoni kollha kemmi permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa din ġiet adottata. Proset il kuntat taż-żgħażagħ. Issa il rapport tas Sinjura Lena Kolarska Bobinska fuq l-irwol tal-politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea u fl-implementazzjoni tal-politika Ewropea l-ġdida dwar l-enerġija. Is-Sinjura kularska Bobinska tixtieq tieħu l-mikrofonu. Mela jina nitkellem fl-aħħar wara li jisir il-vot, jekk joġbok, possibbli li jisir dan? Iva, wa possibbli. Nitkellem wara, wa jiġi aċċettat il-rapport. Emenda ħamsa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ġaddottata, anzi ma ditx. Emenda wieħed votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda numru 4, ma votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Naddu issa għalek għal paragrafu numru 3 f'tlet partijiet. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet taddi, tieni parti dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi, tielet parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 6 dawk favur, kontra astenzjonijiet ma taddix. 13 dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi. 14 f'sax eh, partijiet. L-ewwel parti dawk favur, kontra. Anzi, skużawni, votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Ija, Iva, hemm votazzjoni nominali fuq it-tieni parti wkoll, votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti tal-paragrafu 14. Votazzjoni magħluqa. Din ma taddix. Paragrafu 25. Żewġ partijiet. Fl-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 26 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Paragrafu 32 l-ewwel parti dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 35 dawk favur kontra astensjonijiet kienet ċara ħafna anzi verika f'35 votazzjoni miftuħa. Nala il-verifika issa din kif adottata. 37 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi, tieni parti dawk favur, kontra astenzjonijiet ma taddix, 42 dawk favur. Skużawni, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni hija magħluqa. Ma taddix. Issa paragrafu 43 żewġ partijiet dawk favur l-ewwel parti, kontra Nerġaħan nerġa' mela mela. Paragrafu 43 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 46 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 48 partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra astensjonijiet taddi, tieni parti dawk favur. Kontra astensjonijiet taddi. Amenda 2 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Namlu verifika fuq amenda numru 2, votazzjoni miftuħa. nara verifika din ma taddix. Issa manda numru tlieta dawk favur. Kontra astensjoniet ma taddix. Issa it-test oriġinali premessa numru akka li maqsuma fit-tnejn l-ewwel parti dawk favur. Kontra astensjonijiet adottata t-tieni parti dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet taddi. Issa, naddu għal mozzjoni u risoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali, nressa għal votazzjoni dan il-punt il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa issa. Sinjura anzi din ġiet adottata maġġoranza s-Sinjura Klaska Babinska Aziz kollegi, t tnejn l-qorti tal-awdituri għannu eh, ħabret il-rizultat ta' investigazzjoni tal-awditjan fuq l-efficienza enerġetika li kif ġiet użata ċertu stati membri. Jiena nixtieq nenfasizza li l-Kummissjoni tħares lejn dan l-awditjar u r-rakkomandazzjonijiet tal-rapporti għaj u t-konsidrom meta tħejji għal programm li jmiss periodu ta' programmazzjoni li jmiss ma rridux li fondi jiġu moħlija. Grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom għal dan ir-rapport. Tajjeb, grazzi ta' dak il-komment, il-kollegi samaw, il komissjoni edin fuq Facebook palesta, imma il-rapport ser jaqraħ meta jaslilhom. The next item is the vote. Mela, il-punt li jmiss il-votazzjoni fuq rapport ta' Sinjura Kular il-fattibilità tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabilità. Emenda numru wieħed permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ġiet adottata mil bqija jaqaw u sanna fit tmim il-votazzjoni nawralkom is-sena tajba u l-ikra tajba. Right, let's crack on. This is... Uh... Mela, eja nibdew l spiegazzjoni tal-voti. L-ewwel anna l-ewwel kellim Signora Sondegard.